Uh, good afternoon, um, every... Il-war nafsinari tajjeb, nispera li kalkom pawza tal-kel tajba, issa nistaw nibqaw sejrin billa qatana. Għanna l-unur li niftu s-sessjoni ta' war nafsinar biskambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Moskovisi. Ħana żmien, dan appuntament, pero ħna kontenti li issa qiegħed hawnhekk magħna jina nishti illi nfakkar illi l-lan ta' din il-laqa huwa li niddiskutu l-progress tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u il-pjan ta' ġestjoni għal 2017 għal settur ta' politika ta' dwana u niskemmu wkoll dwar l-inizjattivi li ġejjin fil-futur. Jista' jkollna skambju fuq il-progress tal-fajs leġislattivi li diġa ġew ippreżentati min-naħa tal-Kummissjoni però għadhom ma ġewx adottati. U forsi wkoll nistgħu nagħmlu skambju dwar il-prioritajiet għal 2017-2018. Bek nixtieq nagħti il-kelma lilek, Sur Kummissarju. Presidente, Mesdames et Messieurs les... Signori, Newelnet nixtieq u fraħlek għal ħatra tiegħek bħala kapta ta' il-komitat. Jiena naf li il-kompetenzi tagħna ma maqsuma għal dak li huma il-kompetenzi dwana tagħna. Intom tafu ġinu mar-regoli ktar minni, id għandar għandha għal kruċjali fuq li f'ħafna livelli. L-ewwel net jina t-tom ta' fom imma ħan nitkellem fuqom, importanza li għana nġudu kontra għal sikurta, kontra terrorizmu, finanzjament ta' terrorizmu, ħarsin tal-ambjent, il-kontroll u tas saħħa alimentari, tal-ikel. Dan kollu nuxaqsmu ma' kooperazzjoni ta' dwana u dan jisaxħu mill-għawet tal sikurta u koll u eh, jaqdu l-għol importanti ħafna. Mbagħad għandek l-importanza fuq livell ta' kummerċ internazzjonali, skambi kummerċali wkoll. Jiġifieri kapaċitana tagħna hija tpoġġina fuq livell tal-skala dinija fil-ekonomija dinija u fisser li għadha bżonn eh, sistema doganali effiċenti. U għantukom ntikom xi eżempji tal-li ġara melux, bil ġdid għafat ġdid li sar maċ-Ċina, istabilixxejna kooperazzjoni madwana l-e-commerce illi jina semmejt, eh, kien maġi okkazjoni fis-summit fl-Unjoni Ewropea maċina. Il-kummerċ kien mod kif aħna nsaħħu il-valuri tagħna. Aħna semmejna wkoll ċertu barrier, ċertu xkiel li qed jimxi lejn il-protezzjoniżmu ekonomiku. U allura l-azzjoni tagħna fuq il-livell ta' dwana turi preferenza ċara ħafna għal tri oħra Mela, skambju ħiles li jiġi ġestit sew kontrollat jista li jkun sot. Tilet net, id-dwana huma strument ta' kompetitivita għal dwu għal autoritajiet tagħna. Aħna naraw li dwana tagħmel parti mill-lar mar il-lejla l-SMEs għal dak kol, ukoll esempio, l vtvat nafu li min jkollu eh, proċessi simplifikati jifaddal il-ħin, franka l-ħin, franka l-flus. Eh, u naħseb li għalluwa hija katalist importanti ħafna ta' monetizzazzjoni tal-sistema pubblika, tal-materializzazzjoni, tal-proċedura, tal-iskambju automatiku l-informazzjoni elettronika bejn l-awtoritajiet, automatizzazzjoni, rivoluzzjoni eh, silenzjuża tad-dwana illi ila dejja l-ħafna snin illi għandej ħafna drabi għam eh, kif jena nibda l-post. Iddu għana u laboratorju ta' armonizzazzjoni ta' l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri. U dak li huwa membri tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea eh, hija dimensjoni budgetarja. Sistema ta' dwana illi ma taħdimx sew ifisser illi għandek tittaħli risorsi finanzjarji fuqhom. Allura, importanti li jiġu allokata ma ta' budget tajjeb għal snin ġejjin fil-lum il-Kommissjoni kella dibattitu ta' orientament fuq l-MFF li mis. Issa l-ħar sfidi dan għandhom interface li jaqdu kol dinja esterna. Għandek relazzjoniet ma' Turkija. Kemna fuq kooperazzjoni ma' Turkija. Għanna kemna fuq ġenjonit, fuq id-dwana, eh, fuq l strategiku u huwa dimensjoni importanti ta' negozjati fuq il-Brexit u post. Dawn kollu direttivi tagħna għandu x'jaqsam ġifieri ma' politika iktar wiesa marbuta ma' politika maġġuri eh, li dwana eh, mhijiex sempliċi ħaġa teknika, anzi hija politika aktar milli xejn nixtieq nifokkasa fuq kwistjoni tal-gvernanza. It-tob tafu taraw li ħafna mill-inizjattivi tagħna huma reazzjoni għal żewġ riżoluzzjonijiet li ġew adottati mill-Parlament fuq suġġett. Inizjattiva tagħna hemm msejsa fuq l-istess eh, osservazzjoni li jridu naġixxu bi-ħubija. Jiena konfint li d-dwana ta' tkun iktar effiċenti jekk tgħaddi minn sħubijiet armonizzati fuq livell bejn l-istati membri, l-ewwel net, biex niżviluppaw ambizzjoni strateġika biex ikunu iktar effiċenti fil-applikazzjoni tal leġislazzjoni komuni, e, sħobija bejn l-Istati membri, sabiex nigarantixxu appoġġ operattiv effettiv, sħobija bejn amministrazzjonijiet ta' dwani u amministrazzjonijiet oħrajn biex inkun niggarantixxu aħjar il-kopru tal-Sikurtà ta' Ġedini europej, Hubija bejn amministrazzjoni ta' dwana u sieba ekonomiċi, Għax xidwana dwana mumiex, u għewa maġni ġdida eh, hija huwa stimolu għall-attività ekonomika. Aħna qed nitkellmu fuq dettalji ta' inizjattiva. L-ewwel net illi għandu x'qasmu miegħu direttament, il-Kummissjoni qiegħda tinfolfa ruħha li tippreżenti l-Kunsill il-Parlament rapport bianwali għabbażi tal-affarijiet regolari. Għandna żewġ għanijiet, l-ewwel wieħed ta' formazzjoni tal-element illi kun għandu xaqsam mal kodiċi ta' dwana kif inti semmejt rizoluzzjoni u bazza għan strateġiku li permettina li ħna nibattatu fl-imkien il-prioritajiet tagħna fuq żmien twil dak li dwana. Tieni kapitlu illi jiena rrid insemmi jirġidu il-ħart tal fuq il-miżuri ta' performance jorqtu id-dwana, kommissjoni tittaħdem fuq proġett ta' performance bid-dwana illi fisser illi nsek sensila ta' indikaturi ta' performance li huma ewlenin għandhom jiġu żviluppati għal dak li huwa skont approċċi ta' teħid bażi ta' ta' ħid deċiżjonijiet illi jakalkulaw ir-riski jiena għalhekk qed qabel il-kwistjoni ta' effiċjenza dik li azzjoni pubblika t-tielet ta' sima. Għandu jridu naraw illi jinħarsu lejn l-interpretazzjoni uniformi waħdanija tal-sistema legali ta' dwana madwar il sati membri insomma t-tuħdan diġà għal raġuni tal-applikazzjoni eterogenu fid-dwana għaxertu um, setturi operattivi mhux għedin jirrispettaw ir-regoli. Mhijiex aċċettabbli illi kulħadd jimponi il-suq waħdieri tiegħu, allura aħna rridu bħala kummissjoni nagħmlu linji gwida fuq regoli biex armonizzazzjoni ta' dwana mal istati membri, l-autoritajiet kompetenti u persuni interessati. Kifet, eh, kif tafu, dan huwa tħassib li ħafna drabi tissemma fil-Kummissjoni dan ħajkunu assoċjati bisieħ dan l-eżerċizzju aħna ħankomplu naħdmu nifforzaw il-mekkaniżmi esistenti ta' konsultazzjoni ma' l-atturi u gruppi ta' kontat fil-atturi ekonomiċi u wkoll permezz tal-laqa konġunta li hija waħda operattiva minn Istituzzjoni Nazzjonali u Kommissjoni. U dak li huwa il- raba laqa, raba taqsima, hija dik tal-IT illi hija waħda sensittiva ħafna għal din il-Kommissjoni, hija waħda li għandha xaqsa mal-naħija tal-isfidi ta' ġestjoni tar-riskju u għak is Aħna l rridu dibattitu iktar um, fil-fond fuq il-qafsa eh, finanzjarji plurianwali. U dan ifisser li fuq żmien qasir ħadd ma jrid jħares eh, lejn l-istess konċetti bħal maħna nużaw is-sistemi komuni u maħna rridu jkollna viżjoni komuni fuq is-servizzi li ġew żviluppati fuq livell tal-Unjoni u fuq il-rabtiet mal-sistemi li jippermettu li jkun hemm il-limitazzjonijiet budġetarji eh, li jipparaw. Aħna wkoll għandna appjaniet fuq żmien twila dik li ġestjoni fuq tal-informatika tal-IT, aħna ħajkollna wkoll struttura għal dan il-għan, aħna ħajkollna ukoll sinerġiji ma' aġenziji eżistenti li ħajkollhom sistemi differenti ta' informazzjoni. Ħaġġoħra li ħar ta' sima jew kapitlu eh, hija sinerġija ma' aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni ta' kriminalità u terrorizmu hija xi ħaġa li aħna rridu niżviluppaw fid-dialogu mal-amministrazzjonijiet fuq ġestjoni tal-frontieri huma il- Korp Ewropew tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontiera ġifiri li naħolqu niġbru l-ġetti tagħna u roġiku li konna responsabilta eh, ma dak li huwa il-ġbir tal-VAT. Aħna jiena dejjem u dan jiena nemmen ħafna fir rizorsi tal-VAT bħala bażi għal rizorsi propi tal-Unjoni Ewropea. Dan jagħmel parti ma' diskussjoni tul janwari. Sinjura President, l-importanti li nkunu nistgħu nkomplu l-operazzjoni tagħna fuq din fidin il-preżent presidenza tant eċċellenti tiegħek u aħna wkoll aħna rridu naħdmu fuq dan is-suġġett tant essenzjali għal-ġejni tal-Ewropa li jeżiġi li naħdmu flimkien subija u l-pressjoni illi ħanamlu fil-Parlament hija pressjoni utli sabiex inkunu nistgħu jimxu qoddim il stati membri u anki l-Komissjoni tagħmel dan permezz ta' dan id-dialettika sottili illi tafu ħafna iġġestuha. Sew. Grazie ta' sew sur kummissarju jiena nixtieq eh, illi which is eh, jem komplikat nagħrif il-lingwi nixtieq ngħaddi l-kelma l-ewwel lill-koordinaturi tal-gruppi differenti sabiex ikun jistaw jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissarju, Andreas naddilek il-kelma. Grazzi tassew, aħna tassew kontenti li inti eh, sur kummissarijiet hawnhekk fostna. Tafsew il-punti li aħna għajjimna fil-plenarja bl-appoċċa bosta kollegi i xaħġa li eh, wasal ħafna kritika u tmaqdir u eh, jitafi li kodġi Ewropea ta' dwana tissogra illi ma tapplikax jekk kif aħna xtaqna. Um, u uh, some questions. Għanna nishtiq nistaqsik xi mistoqsijiet fl-introduzzjoni tiegħek nasab diġà eh, parzjalment irrispondejt, però nixtieq rispost iktar fil-fond. F'dan il-kuntest għandna ngħidu mill-ġdid illi dijana bdejna proċess tal-leġizzazzjoni dwar id-dwana fl-2005 ħafna qabel ma inti ħadd il-portafol, però inti fallejt bl-approċ tal- l-approċ modernizzat ta' dwana. Issa għandek it-tieni opportunità u din suppost taħdem, però bħalma għad is-sistemi digitali li suppost eh, isiru mill-istati membri ma sar kważu xejn Jekk ħarsu lejn il-fatti, seba stati membri għandhom kważi 100% ta' tul bil-dwana, però irridu ir-reġim tagħhom dan mhux effiċjenti u laqas se jkun ta' suċċess. Minn barra r-rizorsi finanzjarji, xħan għamlu biex nessiguraw li l-infrastruttura tal-IT tal-UCC ma tiddew imxi iktar, forsi rridu aktar appoġġ mill-flus Ewropej sabiex dan kollu jidħol fis-seħ. It-tieni, x'nistgħu nagħmlu bot legali sabiex naħdmu mal-istati membri sabiex il-problemi li għadhom jeżistu eh, fil-fatt nkunu nistgħu nelbuhom. Fil dan il-kumitat nistgħu nagħmlu proċedura pass maġel, pero jekk ikun hemm membru wieħed illi jopponi dan nitlu fil-proċedura normali u bekk ma nkunux nistgħu nimlew il-lakuna li teżisti dan huma żewġ mistoqsijiet tiegħi jiena mħasseb ħafna illi l-UCC mhux se tidħol fisseħ hekk kif aħna stennejna u din se tkun problema kbira din it-tieni darba qed nippruvaw. Grazzi. Grazzi Andreas. Nikola. Għandek xi mistoqsijiet? Grazie Presidente, grazie al Commissario di essere con noi stasera. Grazie al Commissario, la presenza tiegħu illum. Is-soltu e forsi il dibattitu dwar id-dwana ma mhuwiex daqshekk affaxxinanti, però naħseb li huwa punt strateġiku għal ħarsin tagħna tas-suq intern u anke għal kooperazzjoni tajba tagħna fil-kummerċ internazzjonali u kol kif inti semmejt kummissarju huwa punt importanti u fi fatt inti semmejtu dan fil-introduzzjoni tiegħek mela l-ewwel punt tiegħi. Għandna direttiva li waqfet fuq is-sanzjonijiet ta' dwana ċaġa li għan wifqa fil konsil naħsebek hekk irridu nsibu soluzzjonijiet biex nelbu dan l-ostaklu. L-Olaf li u dan ħareġ fuq l-istampa internazzjonali xi ġimgħat ilu, xi xhur ilu, wera każ ta' evażjoni ta' dwana għal xi biljuni ta' euro fl-Ewropa f'xi setturi strateġiċi li għandhom x'jaqsmu mal-manifattura Ewropea, s-sistema tal-moda Ewropea, jiġifieri l-qasam tal-ħwejjeġ. U allura fuq temi bħal dawn naħseb illi hemm ċertu sensitività illi b'xi mod aħna rridu nippruvaw ninterpretaw u bekk qed nippruvaw ninterpretaw l-urġenza bħalissa li nħarsu ir-realtà tagħna. Aħna Eh, naqblu ma' l-pozizjoni tijak, ġifiri l-Europa, mish eh, bxi eh, unjoni li jett prova taħrab mill-drittijiet taħħa, aħna favur il-kummerċ, mux pal istati Uniti, pero għanna ideja ċari dwar dan u U għallura, kummissarju, se jkonna bżon tweġibiet urġenti dwar dan is-suġġett. Kif aħna nistgħu anki f'qasir żmien nirrevedu l kodiċi tad-dwana u anki nimplementaw politika stretta biex inħarsu is-suq intern mill-falsifikar u dak kollu li għandu xaqsam mal ekonomija tagħna biex bekk ipoġġi friskju anki l-Unjoni tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Nikola. Issa fissem li sijar. Grazie ħafna għal komissarju jina xtaqt nifoka fuq xi kwistjonijiet l-ewwel net, il-kwistjoni tal- eh, shipments valur baxx, aħna nafu li taħt il-delegat tal-UCC eh, mem semplifikazzjoni ta' proċessi fl-ħar ta' periodu tranzizjoni, nasib diġa għajjem dal-punt mija qabel, hemm nuqqas ta' bilanċ, naf illi il- il-Kommissjoni ser tagħmel ser tuqaf grupp ġisa biex ħares lejn dan il-punt, però mill-perspettiva tal-konsumaturi spiss dawn ma jkunux jafu x'inhuma differenzi l ispejjeż differenti li ħajoħorġu minn dan għalek nixtieq nkun naf iktar dwar dan. It-tieni punt irrelatas mal-ewwel punt ukoll. L-e-commerce naħseb illi anzi hemm xi konstituenti illi jikkuntattjawni illi jixtraw prodotti minn barra l-Unjoni Ewropea, partikolarment siti l istati Uniti, però kull darba li dan jiġri jekk il-prodott jiswa iktar minn 135 eh, euro il-prodott jieqaf fid ikollhom eh, multa u jirċievu ittra rridu jinteraġġixxu mal-awt l-autoritajiet ta' dwana u dawn jitrattaw bħala negozju jridu jħassu id-dwana u jħassu multi fuq xi ħaġa żgħira li tiswa anki 150 euro jina nispera li l renju Uniti jibqa b'xi mod fil-Unjoni Doganali, però se jkun hemm ħafna prodotti li jċaqalu bejn benna wara illi anki dawn ikunu rigali illi ser jeħlu forsi nistaw nitkalmu dwar dawn ir-regoli. Irridu naħu dawn ir-regoli kella li commerce għal konsumaturi tagħna kemm bħala importazzjoni u esportazzjoni fl-Unjoni Ewropea dan kollu jiġi blokkat minn dawn ir-regoli. Grazzi ħafna, grazzi. Kaja fisem l-alde. Grazzi. Diġa tkellimna ħafna dwar eh, l-unjoni doganali. Li kunem unjoni doganali funzjonanti huwa importanti, huwa importanti li jkollna dis sistema elettronika madwar l-Unjoni Ewropea kollha, però rajt li hemm nuqqas ta' progress fis sistema tal-IT. U dan jista' idewwa miktar l-implementazzjoni tal-kodiċi tal-Unjoni tal-kodiċi doganali tal-Unjoni. Ġifiri xinu ma l-azzjoniet konkreti tal-Komissjoni sabiex tiżgura li kolna sistema waħda tal-IT għadwana. U t-tieni, il-Komissjoni x'ser tagħmel sabiex tiżgura illi il-kodiċi doganali tal-Unjoni tiġi implementata skont l-iskadenzi. Is-suġġett liħor li xtaq nitkellem dwaru huwa is-sanzjonijiet u l-ksur il-ksur tal-liġijiet ta' dwana, il-kollega tiegħi sur Danti diġà qal illi ħriġna rapport hawnhekk u ħriġna l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar dan nafu li dil proposta hija mwaħla fil-Kunsill għalkemm aħna imxejna l-impożizzjoni tal kunsil mill-li nistaw nifmu il-Kommissjoni mhux ser tirtira proposta, però xinu ma l-passi li jmiss, x'inhi l-idea ta' kif nistgħu nimxu qudiem b'dan sabiex ikun hemm sistema waħda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kaja. Denis De Jung fisem il-gwa. Grazzi ħafna. L-ewwel net. Jina ma konċ hawnhekk dal ħodu nixtieq nifraħlek għall-elezzjoni tiegħek bħala President tal-Kumitat tagħna. Għandi tliet punti l-ewwel diġà is-semma minnaħa tal-Alde naħseb illi il-modernizzazzjoni tal-UCC kalla lan illi kolla um, sistema ċentralizzata tal-IT li taħdem. Però jider li jem dewmin u tal-eżerċizzju kollu jista' jfalli għax ma jniex is-sistema tal-IT lesta. esta Jina għalek nappoġġa dak li ntqal. Kummissarju, jekk joġbok aħdem fuq dan, bla dawmin. Umbat hemm l-operatur ekonomiku awtorizzat minnaħa hemm il-komunità tan negozji li jgħidu li hemm ħafna proċeduri sabiex isiru operaturi ekonomiċi autorizzati sabiex ikun hemm inqas kontrolli meta jdaħlu il-prodotti fl-Unjoni Ewropea, però fl-istess ħin qed nara illi peress li dinja bażi ta' tranzazzjonijiet u mhux tal proċess, il-valur mizjut illi tagħmel dan huwa huwa baxx għal komunità tan-negozju se jkun hemm proġett pilota illi se jipprova jsaħħaħ is-sitwazzjoni għall operaturi ekonomiċi autorizzati sabiex jissemplifikaw il-proċeduri. Però anki f'pajjiżi nara li hemm każijiet ta' korruzzjoni dan l-aħħar fis-servizzi ta' dwana, ġifiri irid ikun hemm ukoll xi verifiki fil-gvern sabiex naraw illi il-politiki jagħmlu dan possibbli. Umbad, il-proġett pilota serja għaddan kollu aktar politika l-integrità u iktar semplifikazzjoni għall-operaturi ekonomiċi autorizzati u jekk dal-proġett pilota jisir il-kumpaniji il li jinvestu f'dal proġett pilota jistaw jaħdmu, ikomplu jaħdmu għabbazi ta' tal-proġett jew huwa sempliċiment proġett u mbagħad fl-aħħar tal-proġett nerġgħu naraw. L-aħħar kumment minnaħa tal-Komunità tan-Negozju qed nifhem illi n-noti tal-linji gwida minnaħa tal-Kummissjoni kienu tajbin, kienu aħjar milli dan il-Kumitat stenna. Però nistgħu namlu dawn l-linji gwida strumenti legalment vinkolanti għax palissa mumiex sabiex inkunu nafu il-istati membri kollha japplikaw l-istess standards. Grazzi. Grazzi ħafna, Dennis. Fisem il-membri l-oħra, l-ewwel għandna l Anna Maria, Grazzi ħafna. Grazzi. Jina ta' sewa apprezzaj dak li jattu fuq ir-rivoluzzjoni silenzjuża ta' dwana fuq ċentralità tal-kodiċi ta' dwana u l-importanza ta' dwana bħal tħaddim tal-Unjoni tal-suq intern il-Brexit, il-riforma strategika, eh, dan kollu u importanti fid-data ta' xtaħseb inti fil-Turkija eh, u kol fil-Gwart ma' Turkija. U anki fatet bivrukom għal-frodi u l-gwaljanza u għal-falsifikar u kol u traffikar u kol u ma' importanti mill-pajizi terzi. Aħna Sa li għat il-ġimma li għaddit fuq il-Digital Books, il-Parlament vota maġoranza kbira. 590 eh, kontra 8 minn astenzjonijiet fi sessjoni tagħna mejju biex possibilità li normalizzaw eh, standard ta' VAT għal e-books il-kodba digitali ġifiri ma kien hemm minn blokka fil-kolsin eh, li aħna zon pala minimu ta' VAT għal 15% għal kodba digitali 5% minimu għal kodba li pubblikati għam li differenza li mi jiex jettimxi pass mm, pari pass mal eh, eh, ma' dinja ekonomija li jettisbal li kull marmur. Grazie ħafna Anna Marija, issa nadu għal Marija Grappini. Um, grazie ħafna, grazie Sur Komissarju ma nafx ma għalfejn ma nistax nitkellem fil-lingwa tiegħi iva possibbli tajjeb ħafna. Qed jiġi tradott iva. Kattiva un implement Jiena nkwetata minħabba dak li qed issir fl-implementazzjoni tal-sistemi tal-informatika fl-Istati Membri fl-2016 aħna tlaqna u bdejna il-kodiċi doganali l-ġdida. Konna nafu, ħafna stati membri waqgħu lura fis-sistema. Memxa fejn fakkarkom kemm huwa importanti illi huwa importanti li transazzjoni tikun effiċenti, kollu irid jaħdem is-sistema tal-IT tal-Unjoni Ewropea biex jkunem trasferiment ta' informazzjoni għal kontrolli u anki innaqsu l-ispejjes għal dawk involuti u anki innaqsu l-riskju għas soċjetà in ġenerali. Il-mistoqsija tiegħi bekkija din. Jiena sorpriża għaliex fin-nota ta' Marzu ta' din is-sena, nota l-grupp ta' koordinazzjoni ta' dwana, et jenat moċċar illi l-impen għal miżuri transitori tal-dawna m'għadhomx validi. Bekk, intom qed tajdunna bħala Kommissjoni illi l-iskadenza 2020 għadha mhix fatti bliżjed u allura se nagħmlu biex nikkarantixxu lil miżuri tas-sigurtà ta' protezzjoni ta' ċittadini u anke miżuri biex bekk nistimulaw il-kummerċ dejjem jibqgħu garantiti sal-2020 għaliex nafu li issa intom sejrin tipposponu is-sistema għal aktar żmien u għadna ma nafux għal-kem din hija mistoqsija. Anki l-operaturi ekonomiċi għallu li u saqsewni din mistoqsija. Grazzi. Thank you very much and then Grazzi ħafna issa fl-aħħar għanna l Sur Ivan Stefanik. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi tal-Kommissarju għall-informazzjoni. Il-bżon ta' rizorsi propri naqbel miegħu, naqbel ma dan l-approċ u jina nappoġġa lan tal-Komissjoni li kolla rizorsi propri, pero fl-istess ħin aħna nafu illi it-tassazzjoni hija fidejn l-Istati Nazzjonali għalhekk hemm sfida sabiex ma nżidux il-pis tat-taxxa fuq iċ-ċittadini tagħna u fuq il-kumpaniji tagħna għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija kif tirrakkomanda li niżguraw illi jkun hemm riżorsi propri u fl-istess ħin ma nżidux it-tassazzjoni. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, hemm xi membri oħra li jixtiequ jresqu mistoqsijiet, jekk dan mhux il-każ mela nixtieq nagħmel mistoqsija jien stess. Waħda hija relatata mal-kumment ta' Marija Grappini relazzjoni bejn l-assenza tal-sistema tal-IT u x'inhi s-sigurtà ċittadini tagħna importanta, importanti li nassiguraw is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. It-tieni fuq il-Brexit Dan diġa qal aħna nisperaw ovvjament illi jkun hemm xi tip ta' unjoni doganali f'xi tipu forma mar renju Unit. Jekk dan ma jkunx il-każ inti taħseb illi illi l-Unjoni Doganali Ewropea tkun tista' tevalwa l-influss kbir ta' kummerċ illi jiġi mir renju Unit u il-kontra wkoll din l-mistoqsija tiegħi. Nixtieq ngħaddilek il kama sabiex tirrispondi għal mistoqsijiet. Grazzi. Thank you for all the Grazzi ta' mistoqsijiet kolla ta' ser nipprova inwieġeb kemm jista' jkun. Niskuża ruħi ma jnexxiex ħoldu minn mal kulħadd. Ma nipprova. Mela, bħala kommissjoni, kif ħan impjanaw biex nimplementaw is-sistema tal-IT? jiġri jekk jiġi eh, jekk jitzardja. Iva, nafu, illi fatiet t-implementa l-UCCICT sal-2020, kif int għallu xieħut minnkom, minn xieħut minnkom, etta minn ħafna pressjoni fuq l-istati membri, u fuq il-kommissjoni, fuq il-kommerċ, illi informawna deġa fuq il-problemi eh, biex nizzataw dawn il-sistemi ġodda, ħafna sistemi ġodda ta' il-kommissjoni għal-astant eh, hija qed analizza flimkien ma' jisati membri il-fattibilità ta' pjanijiet eżistenzi għal twassir tal-IT u anki sekwenzi legali ta' dewmin anki jekk il-biċċa kbira mis-sistema tal-IT fil-fatt ser ikunu fisseħ seħ fl-2020 li hija iskadenza il-Parlament il-ħajġi informat mill konklużjonijiet u aħna wara din l-analiżi kien ikun l-ħaqnija minnu fieħ, Kif spiegajna, ridna nidiskrivu progress is sar Mr. Ġvab b'definizzjoni tal-rollout tal-struttura tal-IT fis membri. Hemmhekk ix-xogħol diġà sar ilu ġifiri xi ħabet sena li sar u kien hemm xi dawn minn pittos kondu, u ma jitqisix, ma jitqix bħala l-ħjar eżempju. Is-sistemi bdew fil-1998 bl-iżvilupp tas-sistemi ta' transitu kompjuterizzati ġodda u l-CTS illi ġie adottat 2003 minn dak iż-żmien law, ħafna iktar sistemi ġew żviluppati u din jaħdmu pjuttost tajjeb. Il-17 sistema tal-IC fil-UCC kienu eh, kellhom programmi li kellhom ħafna proġetti ta' ICC antiki u anki ġodda mm, ambizzjużi pa' deċiżjonijiet tal-dwana il-kolom validità tal-Unjoni, il-clearance centralizzat, b'iktar applikazzjoni wisa, eccetera, eccetera. il tmim tal-2020 għadne għal-flessija ta' din id-dawn il-sistemi elettroniċi dejjem kienu ambizjuzi u konna fuq dan. Speċjalment fid-dawl tal-bidliet kbar li ġew introdotti mill-UCC u anki l-enormità x xogħol biex nintroduċu sistema ta' siti madwar l-Unjoni. Imma hemm ħafna sfidi biex niksbu il-sistemi varji u kemm il-naħat tal-Kommissjon kien hemm għal-oħra tal-Istati Membri normalizzazzjoni tad-data u l-elementi tad-data li huwa kruċjali, punt kruċjali għal semplifikazzjoni fl-operabilità tal-xi sfidi għal aġġornament tas sistemi eżistenti brabta l automatizzazzjoni tal-ambjent tad-dwana aħna għamilna ħafna minn dax-xogħol diġà u dak li huwa għaddej huma hemm aġġornamenti e sistemi eżistenti ta' tlestija ta' applikazzjonijiet li inti fuq livell nazzjonali għal dastant għal ħaġa sieħa qatt fadlilna x'naqtfu qed hemm progress jisir, sar progress sa ċertu punt t nanalizzaw u dan ħanerġgħu lura qudielkom bih biex ikunu nistgħu waslu riżultati fuq dawn l-analiżi. għal pinijiet tal-Kummissjoni? biex nġildu kontrol frodi fil-VAT li huwa marbut ma' proċeduri ta' dwana. They Nejwer bejn. Aħna nafu sew xinu sistema ta' tal-frodi ta' vjeti ta' 42 il-rapporti fil-Uniti rapportaw xi eh, skemi enormi li huma perpetrati mill-networks eh, kriminali minna li daħlu minna ma dak ikun fuħra il-vjeti eh, fil-pajis li kun taħal fih u dawn jamlu l fuq dar iċ-ċittadini u f-kumpanija ġitimi tagħna u dak li qed nipprova ngħid ħanerġa' ntennih. Il-Kummissjoni la tgħidha tal-Stati membri tal-importazzjoni għandhom isaħħu il-kontroll ta' dwana u jivverifikaw jarraw il-fej ħaj jisaħħu l-benefiċi ta' dan il-proċeduri. Verifiki xirqa fil-fuzzjonijiet esterni, dan frodi tal-VD e tista' tintara f'mat iktar malaj. U għana rridu konsegwenzi L-amministrazzjonijiet ta' taxxa u ta' dwana jaħdmu flimkien il-miskambu ta' informazzjoni fuq dawn it-transazzjonijiet ili wkoll huma qed jisimplifikaw il-ħajja ta' persuni fl-Unjoni. Għal dak li wasaq waħdini. Aħna wkoll irridna li niffaċilitaw il-Pamqal Sordante il-commerċ mill e-commerce. E-commerce jaqdi l-għon importanti kbira ħafna bħala meċċej ta' zvilup tal-ekonomija għal dastant u kommissjoni hija tal-firma li il-commerċ mill-e-commerce għandu jiġi faċilitat. Fl-istess waqt, naħseb nisqu fuq dan, il rotokki terroristiċi kif ukoll il-prodotti eh, li qegħdin jikbru qegħdin jiżdiedu u għalhekk il- dawn waqt li qegħdin faċilitaw il-kommerċ għandhom iħarsu il-dritt is sikurta u eh, il-proprjetà intellettwali bħala drittijiet u naċċertaw ikun hemm Eh, kondizjonijiet indaqs fl-Unjoni Ewropea u anki maġġati mhux tal Għal dak li jum l-Organizzazzjoni Internazzjonali lan huwa li nistibu soluzzjonijiet li permettu li hemm supervizjoni tajba tal-e-commerce eh, li ma jkunux qegħdin ixekkulu l-għanijiet tagħna aħna qed nitkellmu f'bilanċ hawnhekk. U l-proposta riċenti tal-VAT E, flimkien ma l-implementazzjoni siħa tal-UCC e, provdew iktar soluzzjoni fuq żmien twil biex jindirizzaw dawn iż-żewġ sfidi li jistgħu b'xi mod jidru konfliġenti. Issa xini r-relazzjoni tal-Kummissjoni għall-Olaf Eh, fuq il-valwazzjoni massiva tal-prodotti fuq il-livell ta' importazzjoni fl-Unjoni Ewropea f'dak li waqaf frodi sal vat marbuta ma' proċedura ta' dwar 42 l-aħħar Olaf investigazzjoni Olaf eh, fl-Unjoni Uniti juru illi il-frodi għadha d-dejja ila dejja ħafna snin mingħajr għajn miġu xirqa li jittieħdu. Jek dawn allegazzjonijiet huma konfermati jiena nista' nifhem illi l-istati membri oħrajn għandhom problemi biex jaċċettaw li l prodotti li kienu għadin importaw jistaw jalimentaw il-shadow economy. U eh, jiena nieħu din opportunità biex nifakkar li nġildu kontra frodi tal-VAT e priorità għal din eh, kommissjoni komissjoni kommissjoni u niprovovi kif tafu eh, proposti ambizjużi biex naġġornaw li dan il-reġim. Forsi hawnhekk n nwieġa bħala nevoli karazza bit fuq ġalki ġalhom ma ġara xi ġimgħa li għaddiet għaliex ġalhom marbut ma dan. Kif tafu il-Kummissjoni improponiet e, sa ilu xi xhur proposta li kien tidher li għal sens illi um, konsisti li jħalli l-istati membri illi jkollhom libertà illi dak li jridu jiddikjaraw Eh, fil-pubbliku. Jina, fil-pubbliku nipreferi il-gazzetti mill kolba imma jider li dan il-ġurnal online u ġurnal hija temmek eh, mhux e-box u jew asli eh, ktieb. Ġi mhux elettroniku. Ir-restu minnox regoli applikaw. Jekk dan ħajdu bda jaqbad madwar il-pajjiżi kolla mela dawn il-proposti u jistaw ikunu aħjar għadhom ikunu Eh, misjurin qabel ma nużawhom u barra minnek issa permezz tal-Ministru ġiet ċek meta eh, ngħid hawnhekk huwa ma tantx wieħed li jagħti wis appoġġ u li tant kellu rapport ma' suġġett innifsu u marbuż ma' iħor jieġi firri proġett pilota u deroga għal reverse charge fuq il kustjonijiet problemi transkonfinali ħana mux kontra ġibri tip ta' proposta sindenti. Iżda ma rridix li rridux li dan nisseħ reġim permanenti. Għalix mhuwiex il-mod ta' kif wieħed għandu jittratta il-vieti transkonfinali jekk aħna rridu niġildu kontra l-frodi mod effiċenti ta' so' intern. Dak kienet kol fuq dak li semma il-Ministru Olandiż Eh, naqbel mija kiva fil-diskussjoni ċara tiegħek għaliex meta inti eh, dek proġetti li għadu xaqsam ma l-ekonomija kollha li jew koll libertà, libertà ta' informazzjoni, libertà li tikkomunika eh, li aħna ħanatu dan il-ftehim da' sekku sanna m'għandniex id-dritt illi nimblukkaw dan it-tip ta' proġett. Ewwel estant jiena nħoss illi l komissjoni ma assolutament l-intenzjoni li taqatu għal din il-kwestjoni kajja li jridu l lura u frekwenti ħafna u naqsaqsi maġġel vaġel eh, eh, il-fat illi l-edituri tal-gazzetti reġjonali hija mhux huma biss imma huma parti mill-ekonomija tal-istampa tal-medja. Mod esanti ġid ngħid illi nifhem li l-istati membri għandhom interessi propi iżda jekk ħajnblukaw dosier għax għandek problema fuq oħra li qed tinbena meta d-dossier suppost il-verità jotta l-kulħadd u għandu ċeta bil kulħadd ma ma nistax nifhem kif tista' ssir di. La ma tatwali qas fil-funzjonijiet tiegħi bħal para President bħal kargi li kelli futur il-Gvern Franċiż fil-passat. Iġifieri nirringrazzjak ta' dan li xi ħaġa li tostew staġbitna u ma nistax nħallu għal pasejra hekk. Skużani ġed kemm imbut ma punta qabel, ma l-Kummissjoni kif ċerta li ħajkun hemm arranġamenti tal-IT aħjar u anke sistema tal-IT interoperabbli. Il-Kummissjoni ilha trid tikkopera mal-Istati membri ħafna fejn biex tagħmel streamlining u armonizzazzjoni tal-proċess tal-amortizzazzjoni sieħa tal-ispejjeż biex tara li l-Istati membri jkunu jistgħu jimplementaw il-sistema tal-IT tad-dwana fil-sistema tagħhom tal-IT. Il-Kommissjoni iżviluppat data model illi huwa l-injad ma' data model tal-World Broadcasters Organization, WCO, huwa fażi kbir il qudiem biex tara li dawn huma fil-fatt linjati ma' standards internazzjonali u prossi moderni. Aħna qegħdin niżviluppaw għodda ġodda bħal per pereżempju il-Trade Reporter tal-Unjoni għodda ħra li għedni nikkonsidraw il-single window il-ġdijt bħala ambjent li jistaħal iġi l-apparaturi ekonomiċi li jnidu mod kronikament armonizzat, eh, sistema ġalla darba l-informazzjoni kollha kun meħtieġa madwana u jew kellha leġiżlazzjoni ta' dwana għall movimenti transkonfirmali. Aħna nafu illi il-rizorsi finanzjarji fuq livell tal-Unjoni bista' jkun ma jkunux biżejjed biex nifinanzjawhom dan il-ftemiet taħlajti u għal-indirizzaw dan il-kwistjonijiet f'evoluzzjoni ta' mbagħad aħna għamlu xoll li jmiss ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi għal MFF li mis. U għana wasalna mistoqsija li saret mill eh, on resources, resorsi propi, daħar mistoqsija li saret li kienem eh, rapport li immexxa ġimmexxi mis-Sur Monti fejn ġifieri smajna b'kan il-Kummissjoni kienu sati membri naw jirrappreżentaw ukoll ehm, ċertu involviment fil-dominju pubbliku li jasab ehm, li kaxa ta' għadda tajba ħafna biex aħna kun nistaw naġixxu b'dak il-mod, dak il-qasam. U ehm, naħseb li għandu jkun integrat eh, fil-reflessjoniet mati għanwali. Eh, minajr ma neħu il-pis fiskali ta' taxxa ma jtikon il riżorsi ta' sew u propi biex nkun onesta li ma jiġux biss mil stati membri imma nistgħu nanalizzaw ċertu r-rizorsi attwali illi il rizorsi ġodda li għanu definixxu u musta noqgħod intikom proposta tiegħi imma naħseb li huwa strument eċċellenti u paravettura. vettura imma unħu f'każi li biex ikoplu niżviluppaw dana kollu qudiemkom anke fuq il-Kumitat Ikon. Għalfej ir-regoli huma taqstan stretti għalejju. Dan minħabba li għall-Unjoni Ewropea ħafna drabi eh, u ħafna snin inna kellna l-Economic Operator Status illi jipprovdi għalata semplifikazzjoni ta' dwana faċilitazzjoni li ma marbuta ma' sekurta u kontrolli tal-aġenziji fil-każ ta' operaturi ekonomiċi taħilqu ċertu kondizzjonijiet għalissa naf li huwa possibbli illi noqogħdu nxejru mill-INS u EXS eh, raġuni għalli dam għandek dikjarazzjoni ta' transmerkanzija eh, l-analizi ta' riskju qabel ma l-prodotti se jitfall fil-pajjiżi ma naċċertakom li aħna għazen nħarsu bir lejn possibilitajiet li jeżistu biex jisimplifikaw u nifacilitaw inkluż permezz ta' sistemi bażi ta' kontrolli sabiex il-kunemi kummerċi li huwa tassew sew possibbli li jiġi implementat xi fażi jkollu kontrolli bażi tas-sistemi. Allura dan huwa xogħol li huwa għaddej. X'inhu l-valur miżjud tal-UCC? UCC segwit l-importanza politika l-żviluppi li saru fil-kodiċi ta' kondotta l-ġdida modernizzata tad dwana pakket ġdid li jintroduċu janijiet biex ikun hemm modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-kartwana kini ħaġa li nisu l-politika ta' irrelevanza fil-politika li inħassaħħu l-proċessi ta' negozju naġġorna l-operaturi ekonomiċi kif jaħdmu eh, insaħħu il-proċessi kollha li huma involuti fuq l-internet u mumkien u ambjent mingħajr karti għadwana u kummerċ innaqsu il-pid amministrattiv għall-operaturi ekonomiċi il-follow-up neċessarju fuq il-politika orizzontali tal-Unjoni pal per eżempju il-digitali u il-sessi li nipromovu l-SMEs e, u li huwa l-anjament seħ ta' dawn id-dwana ta' dawn ir-regoli ta' dwana li waslu għall-informazzjoni li għandha toppera madwar l-Unjoni. Nasab billi iva e, huwa għafasu mandat ambizjuż ħafna. Għal dak li għandu x'jaqsam il importazzjoni tal- Eh, prodotti ta' valur baxx inħossu li l-parti interessati jistgħu jiżgħu din il-proċedura biex jiffaċilitaw l-e-commerce u dan iġib miegħu ċertu tip ta' punti li ġew offokati s'issa. Ma riveli kalla staqsitni xinu l-state of play għal proposti eh, għal direttiva fuq il- Union Legal Framework for Customs Infringement and Sanctions. Nixtieq ningrazzja l-Komitat l-Ordinor Kallas illi għaxxola f'dan il-fajl. L-adozzjoni tal-rapport jinko fuq proposta tal-Komissjoni fuq istanzjonijiet hija xi ħaġa importanti ferm għal dak li huwa progress tal-fajl. Aħna nilqgħu elementi tagħkom u aħna nilqgħu mal-maġġoranza tagħhom anki jekk il-Kummissjoni qed tipprova teżaminhom bil-qrib. Kif tafu, il-progress aħar fajl huwa fil kunsill u kif tafu kien diffiċli, kien diffiċli sissa B'ħas stati membri ħossu għadin illi hija kompetenza tagħhom. Minkejja dana kollu però il-proposta ġiet diskussa wkoll fil-Kunsill f'Novembru li għadda meta d-dis stati membri jesprimew maċċar illi jixtiequ jkomplu jiddiskutu l-proġett. Meta mbagħad għandek kellet il pajjiż li kienu kontra ħafna raġunijiet qawwin ħafna l-Kummissjoni temmen illi m'hemmx ġustifika biex wieħed jirtiġa il-proposta tiegħu jew tagħha hekk kif ma kienx hemm diskussjonijiet fuq it-tekst ta' bażi ta' artiklu b'artiklu għalhekk il-Kommissjoni issa qed tistenna li l-IP, il-plenarja tal-IP tivvota tfil dan il-fatt. Għaldi kol linje gwida jiena nixtieq nisab fuq l-istati membri, nixtieq nħedġiġhom milli ħolqu linje gwida fuq il-partijiet interessati tal-kummerċ, linje gwida illi Eh, mhumiex neċessarjament obbligatorji jekk aħna ħan nirrispettaw jew mhux se nirrispettaw il-leġiżlazzjoni u l-ksur eh, jiena naħseb ukoll fi kasta Turkija għandna bżonn nkomplu naħdmu għanna rappresentanta ta' Turkija għawnek kol u kont ngħid li aħna disponibli li nkomplu naħdmu u nsejbu il-kooperazzjoni tagħna fid-dwana u kooperazzjoni li hija flimkien, li naħmu flimkien. Da kollox sinjura fuq il-flex Brexit imma ħer nsemmi xi ħaġa żejra mhijiex effiċenza naħat li nitkellem fuq da suġġett imma kif taf il-negozjati bdew xi jemilu u li bdew biss fid-definizzjoni ta' affas. Ta' agenda. Ta' tfissa agenda. Jista' jkun illi ma nispiċċawx eh, il-platti għana xi segon jkunu naqblu fuq l-approċċ u l-perżu ta' żmien. Jista' jkun ma diffiċli wieħed jaqbad jaqbad tal-konklużjonijiet fid-diskussjoni l-ewwel li jistibgħu diskussjoni sew fu' soġġetti li qaqax biss huma soġġetti, imma dawn huma soġġetti ta' sew importanti ħafna. U jiena nittama illi u jiena nixtieq ngħidilkom eh, ta' sew marbut ma' dita taksud u mobilizzat ħafna ħna irridu niddefendu l-prinċipju tagħna, prinċipju ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. U nqisu li dak li qed jgħidu l-Renju Unit f'din il-din ħaq id-dinja ta' dwana u bad fl-aħħar nefetaw illi ikunna inkunu nistgħu mmorru u qabel il-suq intern u noħolqu eh, frontieri illi huma riġidi u jqisu eh, situazzjoni partikolari tal-Irlanda għaliex Nistax nirdu nistabilixxu din il-frontiera bej il-lana ta' fuq l-onda t-isfel. Aħna ovvjament irridu nsibu però ċertu arranġamenti politiċi u prattiċi. Għaduk minn juwiz biex ngħidulkom lim. Aħna għat irridu niddefinixxu u niskellmu mar ren Unit biex jħorġu mill-Unjoni Ewropea bħala Etopizi u allura rridu nsibu l-aħjar razzjoni berib. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Commissaire, pour... Euh, grazie, Kommissarju, għal de id-din it-tweġiba. Ma nafx jekk għawx forsi xi membri xew jitkellmu. Non, si n'est pas Le, jek mux il-kas mela ningrazzja għal darbohra su Kommissarju u kull suċċess bil-proġetti tiegħek. Okay, um, I think we can move on. Tajjeb, naħseb nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss il-prezentazzjoni minna tal-Kummissjoni tal pakketta ta' konformità. Iva, nixtieq ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni u il vici Direttur Ġenerali, il sinjura Infri il illi ser tippreżenta l-pakket. Nadilek il-kelma. Always new buttons to find here. Well, many thanks, many thanks for having... Grazzi ħafna tal-li tajtuna l-opportunità li niprezentaw dan il-pakket ta' konformità li l-kom, dan il-pakket ta' konformità li ġi adottat minnaħat tal-Komissjoni fit-tini ta' Mejju tal-2017. Hemm tliet elementi f'dan il-pakket. L-ewwel il-smit, il-odda ta' l-informazzjoni market ta' suq uniku, Mbagħad hemm il-gateway u s-solvit u nixtieq nintroduċi l-elementi kollha. L-ewwel waħda ismiet l-iktar speċifika. Probabilment l-aktar li ser tiġi diskussa speċjalment meta nħares lejn kumpaniji u stati membri. Anki minħabba ħafna ta' nuqqas taftejjin dwar xinu lantana fil-fat, smit hija għodda sabiex nistaqsu għal informazzjoni kwantitativa u kwalitativa direttament mill-partiċipanti ta' suq u għalfejn jridu namlu dan għaliex aħna naraw li ċittadini frustrati għax il-Komissjoni ma tindirizzax ta' marar biżejjed l-ostaklu ta' suq uniku. Ma spiss diffiċli jkollna l-evidenza sabiex naraw x'inhi il-problema u x'funzjament ħażin ta' suq, ksur ta' regoli U għalek dan isir mod partikolari f'kuntest transkonfinari spiss istati membri raqas ikollhom l-informazzjoni jew inkella laqas ikollhom is-seta sabiex jiksbu din l-informazzjoni għalhekk din hija diffikulta żejda. Smith hija hemmhekk sabiex nippruvaw nieħdu l-informazzjoni meta jkun hemm bżonn sabiex naraw jekk hemmx ksur possibbli jew funzjonament ħażin fis-suq intern. Mhux obbliku ta' rapportaġġ hija għodda tal-axħar għażla sabiex ikollna informazzjoni. Eżempju, l-Assoċjazzjoni tal-Konsumatur Ewropew rat il-valur miżjut ta' din l għoda sabiex is uniku, is-suq intern jaħdem bħafna aħjar għal għal konsumaturi u għal negozji, pero hemm pisa amministrativ aħna għandna ħafna attenti għaliex aħna wkoll responsabbli f'Digi Grow għall-kumpanija għalhekk għadna attenti sabiex nagħmlu għodda illi ma tkunx pis amministrativ kbir għall-kumpaniji sertin tintuża biss f'każijiet rari meta jkun hemm impatt soċjali u ekonomiku kbir meta l-informazzjoni minaħa tal-kumpanija hija l-unika mod kif niksbu din l-informazzjoni ġi l-informazzjoni tkun kruċjali niksbu din l-informazzjoni ma nistax niksbu minn ximkien ieħor il-limitu minimu fil-fatt huwa qoli irridu deċiżjoni formali ta' komissjoni sabiex ikun nistgħu nużaw dil-lodda u importanti wkoll il-Kummissjoni ser tistaqsi għall-informazzjoni li hija disponibbli fi dan il-kumpaniji għalek pala kompanija ma triċ ta' iddur l-enditti ta' konsulenza li jiswew ħafna sabiex tikseb l-informazzjoni li aħna nistaqsu għalija. Hemm taħsib li din lodda sertati seta ġodda l-Kommissjoni din l-għodda għandha tintuża biss fil-kuntest tal-mekkanizmu ta' forzar eżistenti fil-ksur ta' proċeduri, fil-proċedura ta' ksur, anzi, mux ser noħolqu proċeduri ġodda kontra il-kumpaniji, iġifiri ser tibqa l-istess proċedura meta immorru għal ksur hemm problema strutturali meħab jekk naraw li problema strutturali meħabba l-informazzjoni dan jista' jwassal għal regoli ġodda, riżoluzzjoni ġodda jekk ikun ċar li din hija kwistjoni ikbar u mhux kwistjoni ta' każ wieħed biss. Però da mhux l lan prinċipali, lan prinċipali huwa li ngħinu fl-infurzar, nibnu fuq setat ta' ġbir ta' informazzjoni eżistenti il-Komissjoni ser tinforza regoli fuq il-kumpaniji bad direttament fl-antitrust il-komplement. Din kienet l-ispirazzjoni għal dil-lodda għanna ħarrisna lejn kif qed jaħdu l-affarijiet. Però rridu mmorru li lim l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni u najnu li suq uniku jaħdem mod aħjar. Aħna fil-Kummissjoni ridna approċċ ta' subija flimkien mal-Istati membri dan huwa element. Smith hija proċedura fejn il-Kummissjoni u l-Istati membri jinforzaw regoli ta' uniku fis-sobija. Kull intenzjoni minn ħadd kummissjoni li tuża Smith se tkun notifikata l-Istati membri tkun hemm mekkaniżmi taqsim ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri fejn jitlu rispondi risposti jekk tiġi mistoqsija il-Kommissjoni tista' tibbat ir-risposti sħaħ lill-istati membri jekk dan jiġi mitlub sakemm ma jkunx hemm segreti professjonali jew inkella informazzjoni sensittiva għalhekk il-kumpaniji m'għandhomx jibżaw li xi informazzjoni sensittiva negozju tiġi motija, aħna se niproteġu dan. L-aħħar kwistjoni fil-kuntest ta' Smith illi spiss toħroġ hija għalfejn nagħmlu sanzjonijiet għalfejn hemm il-multi. Aħna rajna fil forsar tal-liġi ta' kompetizzjoni kienet lezzjoni illi il-multi u sanzjonijiet huma inċentiv sabiex il-kumpaniji jirrispondu il-multi ma, jorbtux mal l-aġir fil-rikjesta tal-informazzjoni. Jekk ikun hemm rikjesta ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina. Se jkun hemm rikjesta biss bil-parteċipazzjoni volontarja. Hemm ukoll limitu minimu għal wkoll hawnhekk, ġifieri jekk irridu noħorġu sanzjonijiet, irridu noħorġu tliet deċiżjonijiet tal-Kummissjoni l-ewwel sabiex nħabru l-użu ta' smitt u mbagħad biex nagħmlu rikjesta formali mbagħad nimponu is-sanzjoni. Għalhekk biex ikollok deċiżjoni b'daqshekk kummissarji jrid ikollok każ tajjeb ħafna sabiex tagħmel dan u bħal fil-każ tal-infurzar tal-liġi ta' kompetizzjoni nasbu li se jkun hemm ftit każijiet hawnhekk, però dan se jagħmlu differenza suq intern din hija għodda tal ħarazla għażla, però ser tikkomplementa l għodda l ħra li għandna fil-suq uniku. Rajna fil-liġi ta' kompetizzjoni dan kol jaħdem. Din hija xi ħaġa illi aħna nixtieqnu naddu kol għal-qasam tal-suq intern. Issa, il single Digital Gateway tieni element fil-pakket ta' konformità. il oriġini ta' din proposta ġiet minn għandkom ukoll kien hemm organizzazzjonijiet ta' negozju il-Parlament Ewropew u numru ta' stati membri 17 fil-fatt li staqsew għal dan għal pjattaforma ta' rifit konsultazzjoni pubblika. U dan waslu sabiex ikonna xi ħaġa li tippermetti li ċ-ċittadini u li l-kumpaniji li jużaw il-benefiċċji ta' suq intern b'mod ħafna ħjar. Irridu nindirizzaw il nuqqas ta' informazzjoni dwar regoli nazzjonali jekk inti trid tagħmel kummerċ transkonfinali trid tkun taf x'inhu ma regoli fil-pajjiż ospitanti. Hemm servizzi ta' assistenza, din hija xi ħaġa li irridu nindirizzaw fi Single Digital Gateway mill-kwistjoni li nkun nistgħu nsibu informazzjoni ja spiss ikun hemm ħafna triqat u ma tkunx taf li maħda ser tażal, għalhekk irid tkun hemm portal wieħed illi joffri l-informazzjoni u l-assistenza kollha sabiex tapplika, irid ikun hemm l-aċċessibilità ta' informazzjoni għall utenti transkonfinali kemm informazzjoni u proċeduri sabiex jintużaw. Urridu naraw x'inhuma l-ostakli reali. Il-lan ta' Single Digital Gateway huwa illi ċittadini fin negozji ikunu jistew ikollhom aċċess ċar dwar ir-regoli nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea dwar il-konformità ma dawn ir-regoli u ġassisti fis-servizzi sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fis-suq intern. Il-valur miżjud ta' Single Digital Gateway meta mqabbel ma' atti eżistenti vinkolanti u mhumiex huwa li se jkun hemm cross-silo approach. Aħna ninkoraġiġu li ma jkunx irdupjar nimlew il-lakuni fl-informazzjoni, aħna nishtiqu namlu da fl ispirtu tal-government, anki f'kuntest transkonfinali, irridu nollu l-kwalità ta' informazzjoni, l-accessibilità ta' informazzjoni, ikun hemm ħafna bil-proċeduri online dan huwa estremament importanti u wkoll niżguraw aċċessibilità transkonfinali. Teknikament u prattikament se tkun paġna b'search engine u jkun hemm struttura għabbażi ta' suġġetti illi torbot siti ta' nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea jkun hemm appoġġ ta', ta mekkanizmu komuni sabiex jaqat kollox ġifiri aħna nkunu nistgħu naraw fejn jista' jkun hemm ostakli fil fessu uniku. Aħna rridu nopplikaw l-istati membri li jipprovdu informazzjoni dwar regoli nazzjonali fuq diversi suġġetti li huma relevanti għal ċittadini mobli u negozji li jridu joperaw b'mod transkonfinali. Hemm 13 il-proċedura prinċipali li se tkun online kollha kemm hi għalhekk tista' taħdem online sabiex eh, ikolla aċċess għal stat membru ieħor. Irrid ikun hemm aċċess mhux diskriminatorju għall-utenti kollha, hemm l-implementazzjoni ta' prinċipju ta' darba biss għal proċeduri kollha transkonfinali. Din hija kwistjoni importanti għalhekk ċittadini u negozji ma jkollhomx għalfejn u l-istess informazzjoni diversi drabi l-istess ehm, dokumenti għalhekk innaqsu hawnhekk il peace burokratiku se jkun hemm assistenza u hemm l-informazzjoni dwar l-ispjegazzjoni wkoll tal-proċeduri dan għandu jkun disponibbli mhux biss fil-lingwa tal-istat membru iżda wkoll fil-lingwa oħra. Dan kollu għas-Single Digital Gateway din hija għodda għan-negozji għaċ-ċittadini sabiex jużaw is-suq intern b'mod aħjar. Issa l-aħħar l-element f'dan il-pakket ta' konformità huwa solvit naħseb li l-koll ġon familjari ma' solvit jinkelli l-pjaċiri li nippreżenta li l-imko solvit sena ilu fit-13 ta' ġunju tal-2016 u din is-sena solvit iċċelebra l-15 sena ta' zistenna. Kalla aktar minn 17 l elf kas li ġi indirizzat u aktar minn 15 l elf kas li ġi solvut għalhekk dan huwa suċċess kbir kisba kbira u ser nibnu fuq dan is-suġġess irridu inkabru iktar. Dan din hija użata ħafna iktar miċ-ċittadini iżda wkoll min-negozji. għalfejn għal pjantazzjoni sabiex insaħħu solvit issa hemm kuntest politiku meta aħna publikajna l-istrateġija ta' suqniku f'Ottubru tal-2015 diġa konna għedna li aħna nixtiequ nsaħħu għodat bħal solvizza biex ikun hemm konformità ħjar ma' regoli tas-suq intern u kemm dan il-Kumitat kif ukoll il-Parlament Ewropew bon ġenerali kif ukoll ħafna partit interessati staqsew sabiex is-solvit jiġi msaħħa. Il-Kummissjoni adottat il-pjantazzjoni bħala parti minn dan il-pakket tliet pilastri ntejbu l-kwalità ta' solvit sabiex natu informazzjoni tal-aħjar kwalità l-ċittadini u l-kumpaniji, nżidu l-użu, ġifiri inferxuwa ħafna iktar minn qabel għan negozji u u naġġornaw l-irwol fl-infurzar tal-liġi Ewropeja u dan huwa punt importanti għax hemm il-komunikazzjoni ta' forzar tal-Kummissjoni fejn il-Kummissjoni ser tinforza bilanċ. Irridu nifuka fuq każijiet li ekonomikament u legalment huma kbar u solvetija għodda sabiex niżguraw il-regoli tas-suq uniku ma jinkisrux fil-post Daw l-azzjonijiet kollha jorbtu flimkien is-suċċess tal-pjantazzjoni ser tiddependi fuq l-implementazzjoni ta' kollha kamuna, ovvjament hemm il-prekondizzjoni ta' suċċess li jkun hemm biżejjed awtorità din hija dan huwa l-kompjutu tal-Istati membri u ovvjament il-ħolqa l-iktar dajfa tiddetermina s-suċċess kollu irridu niżguraw illi dan il-network ikun iktar ta' suċċess mill-li u diġa. U naħseb nistani għafawne jina għed nittama li kolna l-appoċ minn dan il-komitat anki f'dan il-pjantazzjoni. Unkun nistaw namlu dan il-parti tal-pakket ta' konformit ta' suċċess ukoll. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Signora Shriman, għal din l-spiegazzjoni. U issa nixtieq naddi l-kelma li żewġ rapporteurs. Waħda minnhom hija Eva Majdel. Eva Kjoġbuk. Grazzi President. Nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni, skużawni, edin warajja, però nkella kien dur ma tkunx tista' tisimgħuni. Grazzi għal-prezentazzjoni, naħseb hekk għandna su intern illi jaħdem suppost irrid ikun ta' benefiċċju għal negozji u għal konsumaturi. U bekk, żewġ punti evidenti ta' tħassib fost l-atturi, partikolarment kumpaniji li jina l-tajt maħħom, u anki li jeżaminajt waqt il-konsultazzjoni pubblika li ġiet konkluża fuq is-smit. Waslu li ċertu mistoqsijiet li jina xtaqt insaqsikom illum. Jena dal-waqt se jkolli nitlaq, pero xorta waħda t-tim tiegħi se jkunu preżenti u jiena se nirrevedi aktar tard it-tweġiba tiegħek. Skużawni ħafna, però għandi laqa oħra fl-istess waqt illum u nofsinhar. Mela l-mistoqsijiet tiegħi. Huma ta' dan it-tip. L-ewwel. Se jkun hemm spejjeż kbar għal kumpaniji biex ikollhom l-informazzjoni mitluba minnhom bl-ismitt Hawnhekk qed naħseb mod partikolari fl-SMEs, negozji żaru medji. U il-proposta. Kif se taċċerta li l-informazzjoni li tingħata mill-kumpaniji ma tintużax kontrihom? Jina naf, intom aċċertajtuna li l-Kummissjoni taf kif informazzjoni bħal din tibqa' konfidenzjali, però jiena aktar interessata f'kif l-awtoritajiet pubbliċi fl-Istati membri jaraw illi l-informazzjoni li tinġabar tintuża, però ovvjament ma tkunx dejta li mbagħad tinxteret lejn il-kompetizzjoni. Mbagħad il-Kummissjoni hija indirizzat punti ta' tħassib bħal dawn irridu naċċertaw li negozji Ewropej ikunu listi illi jappoġġawna sabiex aħna neqirdu l-ostakli għassu intern wara kollox. Bekk huwa importanti għalija illi il-proposta tkun waħda konvinċenti ferm għal din il-parti tal-atturi involuti biex bekk dawn jappoġġawna minajr ma jkonna nitlu għal alternattivi pal per eżempju eh, li kunem multi nħabba li l-informazzjoni forsi ma tkunx kompleta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Eva. Wissa il-rapporter, il-senjura Mezzi mux prezenti, pero il-surja konsari eh, u kol xe titkellem fissima. Grazzi ħafna, senjura President. Fissim. Marlene Mizzi jena nishtiq l-ewel najt li mish prezenti minħabba bidliet fl-agenda tal-imko u sfortunatament ma setax hija teħles mill-impenji l-oħra li kella u bekk hija talbitni biex naqra il-kumenti tagħha fiżima. Mela. Il-reazzjonijiet tagħha għal din il-proposta biex ikonna din il-gateway unika digitali ifisser illi hija tixti anki titħol f'ċertu dettalju t-zamina b'ċertu reqqa id-dettalji ta' proposta bħal din, però hija eventwalment se tara kif ikun l-aħjar konna dan il-punt ta' ċess uniku biex bekk ikonna dawn din l-informazzjoni biex bekk ikunu ta' beneficju kemm ċittadini kif ukoll għan-negozji aħna nafu li qegħdin ngħixu fid-dinja digitali u it-teknoloġiji digitali qegħdin ibidlu l-mod kif aħna ngħixu, il-mod kif aħna naħdmu, kif ukoll il-mod kif aħna nkunu qegħdin nagħmlu x-xogħol tan-negozju u kif nivvjaġġaw. Jagħmel sens loġiku illi l-gvernijiet ukoll jersqu lejn id-dinja digitali billi ikun hemm proċeduri adattati, rimedji għaċ-ċittadini u dan format fuq l-internet. Lodot bħal dawn proposti mill-Kummissjoni qegħdin ukoll jifukaw fuq dak li għandna fil-pjantazzjoni ġifier li nwieġbu għal bżonnijiet taċ-ċittadini f'dinja digitalizzata biex bekk natu inċentiva l istati membri biex ikollhom strateġiji tal-e-government illi joffru wkoll servizzi digitali moderni. Punti ieħor importanti. Ħafna drabi il-negozji u l anki ċittadini ma jafux dwar ir-regoli applikabli f'pajjiżi oħra jew għandhom diffikultajiet biex tassew jifmu l-informazzjoni u l-proċeduri proċeduri meħtieġa għal ħidma jew għal vjaġġar. Tantem portals differenti u punti ta' aċċess jew punti ta' kontatt ta' prodotti u anki ċentru ta' ċentri ta' assistenza vari illi ħafna drabi iwaslu għas situazzjoni fejn iċ-ċittadini huma konfużi għaliex ma jafux fejn se jisibu eżattament l-informazzjoni li għandhom bżonn. Wis informazzjoni f'ħafna postijiet differenti hija xi ħaġa li toħloq aktar problemi mill-soluzzjonijiet. Per eżempju, para eh, membri parlamentari tanti konna talbit ta' informazzjoni mill-kostituenzi tagħna. U allura jider boċċar illi ċittadini għandhom diffikultà biex ikollhom aċċess għal informazzjoni utli minn post wieħed biss. U jekk tali post jeżisti, ikun ovvjament ta' beneficju għal ċittadini u bekk Marlin tieħu pjaċir tara il l-Kummissjoni qed tipprova tissimplifika dawn il-portals kollha differenti l-punti ta' aċċess u anki websites ta' informazzjoni biex dawn jitlu f'gateway waħda digitali biex bekk iċ-ċittadini, l-SMEs u l-startups ikollhom għodda waħda ta' informazzjoni li tkun faċli li wieħed juża biex bekk faċilità jużaw l-informazzjoni, jisibu l-informazzjoni li għandhom bżonn u jieħdu deċiżjonijiet li jkollhom bżonn. Mekkaniżm bħal dan mhux biss se franka ħafna ħin, però anki ċertu spejjeż. Minkejja dana kollu, però Marlin tixtieq ukoll tisħaq xi kwistjonijiet illi tixtieq teżamina f'aktar dettall fil-ħidma tagħha l-ewwel Dan l-istrument għandu jkun għadda sempliċi biex bekk e, twassal informazzjoni ċara u preċiża dwar formalitajiet u proċeduri kollha involuti biex ikun hemm operazzjonijiet nazzjonali jew f'postijiet oħra f'stati membri oħra. Madana kollu, mandux jitqis bħala għodda li tieħu post il-proċeduri eżistenti jew regoli fuq livell nazzjonali jew biex b'xi mod innaqsu l-livell ta' protezzjoni fl-Istati membri. Hija tixtieq ukoll tkun taf kif il-Kummissjoni iddeċidiet fuq il-lista ta' 13 il-proċedura u l-enin amministrativi, proċeduri oħra diġà disponibbli fl-Istati membri u jekk le se jkun hemm bżonn fuq livell nazzjonali biex bekk dawn ma jkunu preżenti. Il-Kummissjoni proponiet prinċipju ta' darba biss, once only principle. Ġela darba jkun hemm is-sottomissjoni dina tkun ta' darba u mbagħad dina tista' tintuża mill-ġdid f'proċeduri transkonfinali fuq it-talba tal-utent. Marlin tixtieq kont taf aktar dwar dan il-prinċipju. Dana kollu jfisser illi jekk id-dokumenti jiġu prezentati f'pajjiż wieħed, dan jistgħu jerġgħu jiġu użati bħala dokumenti awtorizzati f'pajjiż ieħor mingħajr validità li tiġi kontrollata, min se jagħmel monitoraġġ tal-konformità? U anki biex ikun hemm aġġornamenti kif ikun hemm bżonn ta' dokumenti. Fl-aħħar mhux lanqas, il-Kummissjoni se tagħmel ġestjoni tal għadda iżda min se jaċċerta illi l-ġbir ta' data issir mod illi fisser li ma jkunx hemm periklu li nirrispettaw il-privatezza u bekk serenità sħiħa għaċ-ċittadini involuti. Minkejja dana kollu Marlin qiegħda u kol tistenna bil-ħerqa illi kunem ħidma tajba mal-Kummissjoni ma' xedaw u din il-proposta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għanna aktar membri li jishtiqu forsi jamlu mistoqsijiet l-Kummissjoni jekk mhux il-każ mela naddilura l-kelma l-Kummissjoni. Tajjeb grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Jiena nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija l-ispejjeż partikolarment għal negozji zaru medji. Ovvijament, ma sax najdu li mem space involuti, pero naħseb konna ċari ħafna u kif semmejt qabel. Għalix aħna nafu sewa illi mandux ikun peace sproporzjonat fuq il-kumpaniji u negozji zaru medji tagħna bekk li dan huwa ċara illi l-informazzjoni trid tkun ukoll informazzjoni mirata ħafna jkun hemm talbita tħokk ukoll u dawn ikunu indirizzati lil parċipanti fissu li kollhom l-informazzjoni mhux ikun hemm mijiet ta' tri pala xi tip ta' spedizzjoni fejn wieħed jipprova jiġbor kemm jista' informazzjoni u anke nikkonċernaw data disponibbli diġa fil-kumpanija, ġifiri ma jkunx hemm bżonn xi sbir fejn wieħed pereżempju jkollu bżonn xi konsulent estern biex jipproċessa d-data. U lanqas ma jkollna kustjonarji twal, iżda jkollna ftit mistoqsijiet immirati, konċiżi ħafna biex bekk sa mill-bidu net nillimitaw l-ispejjeż tan negozji biex iwieġbu għal dawn it-talbiet. Ma partikolari u kol qabel ma tiskatta it-talba niġġustifikaw internament fil-Kummissjoni għalfejn hemm il-bżonn li din il-ħaġa ssir. Serħu moħħkom illi se jkun hemm u anzi hemm ħafna skrutinju dwar il-kwistjoni jekk din hix xi ħaġa adattata u forsi ix il-kas li qed toffri aktar pis, titfa' aktar pis fuq l-SMEs. Il-mikroentreprizi huma mażentati. L-SMEs però m'għandhomx ikun eżentati għax ħafna drabi dawn ukoll ma' mill-quta mill funzjonament mhux effettiv ta' suq intern. Per eżempju, proċedura ta' xiri pubbliku fejn negozju żgħir jew medju jew kumpanija ma jixtiequx joffru l-informazzjoni għaliex jiddejqu għax forsi jistgħu jispiċċaw fuq xi black disk u bekk ma jkollhomx aktar kuntatti, però aħna nistgħu b'xi mod nitolbuhom l-informazzjoni biex bekk aħna nifhmux qed isir ħażin u fejn aħna minnaħa taħna nkunu nistgħu nindirizzaw kwistjoni fi proċedura taksu mal-Istat membru. Issa mistoqsija l-oħra dwar il-kwistjoni ta' konfidenzjalità li għata sew importanti. L-informazzjoni nifisa mhix se tkun pubblika u ċar. U kifet, hemm segreti tal negozju, tal-professjoni, ħtiġijiet li u koll irridu jiġu rispettati hawnhekk u mill-ġdid fl-infurzar tal-liġi ta' u zajna dawn is-setat fil-ġbir ta' informazzjoni u aħna ta' dawn is-setat fejn ikun hemm il-bżonn biss u konfidenzjalità tal-informazzjoni qatt ma kien hemm kompromess fuq l-informazzjoni mirġbura u għanna rekord tajjeb ħafna tal-mod kif aħna nagħmlu ġestjoni ta' data sensittiva. U għacċar ukoll li meta kumpanija qed Tqisi li informazzjoni hija sensittiva, din hija informazzjoni għalina, però din imbagħad ma tistax titgħadda lil ħaddieħor għaliex huwa ċar illi din hija data sensittiva u ma tistax tiġi żvelata fejn oħra u bekk il-Kummissjoni wkoll titlef il-repetizzjoni tagħha għaliex jekk kien għala każ bħal dan eh, nista' nispiċċaw il-qorti wkoll ikun hemm space gwar involuti bekk aħna noqogħdu ferm attenti fil-ġestjoni ta' informazzjoni bħal dan. Bekk jiena xtaqt naċċertawkom illi inna nasbu fuq dan il-punt qed nużaw l-esperjenza kollha tagħna anke fuq smoħra biex nagħmlu traspożizzjoni u traduzzjoni ta' dana kollu għal din l għadda partikolari, ġaħna nafu sewwa il-potenzjal, il anzi il-riski potenzjali li nisaw nil-taqaw maħom, dinja xaġa li dejjem edha f'moħna. Issa dwar il-Single Digital Gateway. Jew pjaċir nisma li hemm appoġġ mis-Sinjura Mizzi, Nitu pjaċir nisimaw illi fil-prinċipju hija tilqa il-proposta tagħna. Jina naħseb illi dak li ċar huwa illi il-Single Digital Gateway huwa punt wieħed ta' twassil, pero hemm diver, diversi proċeduri mbagħad ta' kif wieħed jisemx il qudiem però inti teħtieġ post wieħed minn fejn tibda t-tiftixa tiegħek, fejn se ssib l-informazzjoni u fejn inti mbagħad ikollok aċċess għal possibiltajiet kollha tas-suq waħdini. Xi ħaġa li hija nieqsa bħalissa l-informazzjoni ħafna drabi edha mek u ma ċittadini ma jisibuwix l-informazzjoni. Bekk irridu niffaċilitaw ukoll anki l-proċeduri transkonfinali biex bekk kollox ikun operazzjonali u bekk is-suq intern ikun jista' jwassal benefiċċji veri l kumpaniji ċittadini tagħna ċertament kollox se jkun sempliċi kemm jista' jkun ukoll din fost l-intenzjonijiet tagħna. Naħseb fil-kuntest ġenerali ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu fl-istati membri kollha huwa illi fid-din id-dinja diġitali insaħħu li government. Din hija l-xejra li hija dominanti u allura hekk irdu nagħmlu biex bekk ikollna gateway illi bekk anki inkunu nistaw nużaw ta' xprum biex fejn memx din il-ħaġa fl-istati membri nenuwom anki mhux biss fuq il-kuntest transkonfinali iżda anki fil kontest nazzjonali biex bekk dawn il-pajjiżi u lejn proċeduri aktar digitalizzati, aktar ekonomi government, government u bekk hija proċedura li aħna sejrin nużaw biex kollox jimxi anki f'kuntest transkonfinali mhux biss lokali. Xi ħaġa li timmodernizza anki l-mod kif l-amministrazzjoni tagħna jaħdmu. Issa l-once only principle, prinċipju ta' darba biss, ovvjament m'hemmx sens li inti tintroduċi d-data, dokumenti, kemm il-darba, meta kollox diġa qiegħed hemmhekk, mela dan huwa fost il-prinċipji li aħna qegħdin infittxu mill-ġdid jista' jkun hemm xi diffikultajiet tekniċi. Għaliex dejjem hemm diffikultajiet biex nelbu situazzjonijiet bħal dan jekk ikun hemm ċertu proċeduri tiġa fis-seħ fejn forsi dak li jkun ma jixtieqx ibiddel l-affarijiet għaliex anke jekk tibiddel għall-aħjar xorta forsi xagħat jiddejja jibiddel is-sitwazzjoni tiegħu allura eh, nixtiequ illi konna prinċipju ta' ħaġa ssir darba biss u nittamaw bekk illi nkun staw ukoll nikkonvinċu lil dawk li forsi ma tantx huma ħerqana biex nagħmlu din il-bidla għaliex ovvjament maħniex hawnhekk biex naqtu l-amministrazzjoni, seġu naqtu kumpaniji tagħna, iċ-ċittadini tagħna. U dik hija l-intenzjoni tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Bekk nittama li weġib tal-mistoqsijiet kollha tagħkom. Xorta waħda, tafu aħna dejjem disponibbli biex natukom l-informazzjoni biex niċċaraw aktar xi mistoqsijiet li jista' jkollkom u jekk il għala jinqala grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Schwiman. Jena għetna li ma nix aktar mistoqsijiet u bekk jena nir-ringrazzjak tal-li attendejta l-Kumitat tana, din il-laqa tal-Kumitat tana u tajt prezentazzjoni fuq dan il-pakket tan forza. Grazzi ħafna għal dan il-punt. U bekk issa nistaw inkomplu. Il-punt li miss jekk ir-rapporter preżenti Tajjeb, mela qed nifhem illi forsi għandna nistennew xi ftit qabel ma l-Onorevoli Holzer jew l-Onorevoli Gebel tikun preżenti. Forsi nistgħu nifqgħu għal xi ftit minuti u fil-ħamsa neqes kwart inkomplu. Okay, uh, I think... Tajjeb, mela naħseb pek nistaw. Nibdew mill-ġdid, jew anki nkomplu. U bekk għanna l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna llum. Jiġifieri, konsiderazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni tal-pjantazzjoni dwar is-servizzi finanzjeri għal konsumatur qed nifhem li ġela darba is-sur Weidenholzer mhux prezenti Evelyn Gebhardt ħat titkellem fismu fisem l-SND. Grazzi ħafna, Signora President. Josef Fedenholzer ma setax jattendi, inqala l ħaġa fl-axar moment, u bekk jiena se naqra il-test tijaw li huwa batni. Abbozz opinjoni. għal servizzi finanzjari għal konsumatur. Grazie l kommissjoni għal proposta ta' pjantazzjoni dwar servizzi finanzjari għal konsumaturi. Il-pjantazzjoni prezentat mill-Kommissjoni tirrifletti numru ta' punti illi ġew meqjusa mill-Parlament fil-proposta tiegħu dwar il-Green Paper. U anki kien hemm talba l-opinjoni dak iż-żmien biex ikonna aktar trasparenza fil mizati għal transazzjonijiet transkonfinali. Il-prezzijiet għal karozzi tal-kiri u anki għal firem elettroniċi. Madana kollu xi dispożizzjonijiet huma vagi u limitati għal aktar monitoraġġ tas-suq. Nistgħu nkunu aktar speċifiċi bħala Parlament. Fil-każ ta' transazzjoni transkonfinali, jina nixtieq ngħid illi miżati għal bank tal-post u koll xi spejjeż oħra jkunu elenkati biex bekk il-konsumaturi kollhom deċiżjoni meqjusa li jistgħu jietu u anki nkunu konna ċertu indikazzjonijiet li waslu għal paragun adattat biex bekk naraw kemm l-offerti huma vantaġġużi u kemm iqisu anki ir-rata ta' kambju. Il-firem elettroniċi jistgħu jaċċertaw transazzjonijiet siguri iżda sakemm ovvjament is-sistema nifisha tkun sigura u neskludu possibilità ta' ser tal-identità. U allura dana kollu m'għandux iwassal situazzjoni fejn dawk il-klijenti li ma jixtiqux jew ma jistawx jużaw din is-sistema jiġu diskriminati jew ikollhom xi żvantaġġ. Il-verżjoni formali tal-opinjoni hija wkoll konċiża għal raġunijiet formali u kwalunkwa emenda trid tasal sa 29 ta' Ġunju. Votazzjoni issir wara l-pawża tas-sajf. Jiena bekk nistenna xogħol mill-xogħol ma' shadows u nittama bekk li b'din l-opinjoni tagħna aħna nkunu nistgħu naħdmu anki mal-Kumitat tal-Ħarsin tal konservatori Grazzi ħafna l-Evelyn fissem il-sur Weidenholzer. Mela aktar kellima Iva il-sur Pospisil, jek joġbok. Grazie, Signora President. Bek se nitkellem fissem il-PPE. Aħna analizzajna dokument ippreżentat mis-sur Weidenholzer dokument li għani l-żajn aħna f'ċertu dettal u bekk nil-għaw u kol opportunità li niddiskutu armonizzazzjoni possibli ta' servizzi finanzjarji għal konsumaturi. Il-pozizjoni tagħna però hija li l-ewwel għandna analizzaw kif servizzi finanzjarji għal konsumaturi jiġu regolati f'liġijiet nazzjonali biex bekk naraw jekk hemmx problemi b'riżultat tal-liġi nazzjonali. Mbagħad wara biss aħna niddiskutu u nanalizzaw kif dana kollu jiġi regolat minn liġi sekundarja Ewropea. Mbagħad niddiskutu jekk nistgħux naddattaw liġi Ewropea. U allura aħna ma tantx aħna ħerqana li nadattaw regolament jew direttiva illi b'xi mod jistgħu jagħmlu impatt fuq liġijiet nazzjonali. Bekk l-ewwel irdu naraw li mumma l-problemi jekk hemm. wara biss niddiskutu leġislazzjoni possibbli Ewropea. Xorta waħda irid ikun hemm rispett differenzi kulturali, soċjali oħra li jeżistu bis swieq nazzjonali ma rridux li dawn id-differenzi jiġu morba mir-regolament Ewropew, anzi mill-leġislazzjoni Ewropea. Għabek, nishtem kunu nafu jekk hemmx bżonn li nadottaw leġislazzjoni ġdida u f'liema oqsma u bekk nirrispettaw il-prinċipji ta' sussidjarità u proporzjonalità. Jiena għandi aktar kummenti dettaljati xnati dwar l-abbozz, iżda ċala darba persuna responsabli mhix prezenti. memx għalfejn noqdu jitlu f'ħafna dettalji għalissa u bekk jiena nistenna perqassa id-diskussjoni mar rapporter Hemm ovvjament affarijiet oħra li dun iċċaraw, dawn però huma dettalji dettalji ta' bozzar, per eżempju. Punt tlieta, per eżempju, preferenza għal transazzjoni ta' ħlas, preferenza għal rata li tiġi fissata minn attur li mhux parti Missu, min għandu jkun l-attur li fissa rata neutrali, ma rridux aħna ikonna regolamentazzjoni illi tiġi mwetqa mill-Unjoni Ewropea. Punt 5 jirreferi għal possibilità ta' ċertifikazzjoni. Aħna konna kontra is sistema ta' ċertifikazzjoni obbligatorja u għanna għandna u naraw jekk ir rapporter forsi ma jridx ifisser illi nintroduċu din is-sistema ta' ċertifikazzjoni obbligatorja. Mbagħad e, firma elettronika xi ħaġa li aħna nilqgħu anki biex bekk insaħħu l-influenza ta' dawn il-firem. Iżda fl-istess mod irridu wkoll narfu li jista' jkun hemm każijiet ta' serta ta' identità. U bekk għanna naċċertaw li dan l-istrument ikun wieħed bla periklu. U allura aħna l-essini diskutu ma' rapporter ma' sebbek nistaw inkomplu fl-istess direzzjoni. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Ħafna. Iva, skużani xkien naqra minn għan eh, traduzzjoni. Jett nara li kol tixtiqo titkellem Iva fidik. Grazzi tafna, Senjura Chair fissem l-għalde jina ħana xi kummenti biz. Ma jek jġobkom, nishtiq nil-għakom għal nishtiq nilqak għal ewwel nata Nittama <laughs> li ġanet jek pala ġemur se jkunu dejjem twal daw. Insomma, nishtiq newenet ningrazzja il-rapporter. Tam li jagħmlu rapport ta' bażi tan tajba ja ħasra li mhux qiegħed hawnhekk. Iżda għalmenu għanna spiegazzjoni għalek kollega staqsa illa li jekk hemm xi problemi fis-servizzi finanzjarji, pjattaforma servizzi finanzjarji naċċertaħ illi iva ħafna problemi aħna. Inna l-biċċa kbira ta' ċittadini Ewropej 93% għadhom ma xtraw ebda minn dawn il-prodotti tas servizzi finanzjarji fil-banek pajjiżi oħrajn kol u iva, hija problema l-ura u inqas minn wieħed minn kull 20 ta' minn wieġeb fis-survey xtraw il-kont il-bank tagħhom attwali u dak eh, tal eh, tfaddil sat membru ieħor fejn assigurazzjoni tal-ħajja u inqas fil-dak ta' wieħed fil 20. Ġviva, narawa pala, naraw pala s-suq li m'għadux esplorat E, wassu it-tern ta' servizzi finanzjarju l-banek illi għadu maġiex iktar minnek. Ġina rawa pala problema. Imma e, b'kolla attitudni, jek inti għandek kont il-bank, per esempio, f'pajjiż ieħor, inti titqis pala kriminal prattikament. Jitejt siva, fem għandek konti ieħor, f'pajjiż ieħor, u ġatilek i Allora kif għandek dal-kont, nkunu sospettużi, ma l-ewel istaqdim dak l-attitudni illi mux edha tappoġġa leġizazzjoni xejn affatti ta' dak fattu dak qed ippruvaw nagħmlu għalhekk għandna qed naraw kistieġa kbira li nagħmlu xi ħaġa hawnhekk fiha di nilqgħu pjantazzjoni tal-Kommissjoni qed naraw xi affarijiet illi aħna nixtiequ insemmu. L-ewwel net istruzzjonijiet territorjali Aħna hawnhekk nappoġġaw ħafna dawn l-affarijiet, naħseb li huwa importanti ħafna li nassu xi tip ta' konklużjoni fin negozjati interistituzzjonali u tassew nħedġu l-istati membri l-President jena li jasu konklużjoni ta' dan. Għattini net, trasparenza fil-mizati għadu misteru, sħiħ. Taħnu fil-parlament ximda jisniħu isniħu impressjoni Jiri naddu minn kont il-bank minn Svezja l pajis ieħor mill-Belġu qatt ma nkun naf eżattament xi huma l li qed inħallas għal dawn l-azzjonijiet, ġifri ma nafx jekk ixi kużurja ta' stupidità jew le. Forsi ħadd ieħor jista' u iva nista' niflaħ inħallasa minn la mhux affarijiet. Ximdaqqiet jistaqsuni fil-bank isma' intom tridu tridu taċċetta il- il-mizati ħaj iva, jina nafas fuq iva, ma naf kemmu huma dawn il-mizati, hija xi ħaġa tal ħagġib U jina xaħġa ħaġa li xi naraw ġi implementata fuq livell nazzjonali imbagħad li tiġi implementata fuq livell tal-Unjoni. Jien nagħmluha iktar faċli t se biddel il-servizzi tagħna finanzjarji nixtiequ naraw hemmhekk ukoll flimkien mal-Payments Account Directive hemm progressiva hemmhekk nixtiequ li nkomplu nafsu fuqu u fl-aħħar meta nirġu biex nappoġġaw innovazzjoni diġitali għall servizz tal-banek u servizzi t-nazaw l-eżempji li se tawarina fil-ġejjieni il komissjoni fuq Electronic Identification li saġun tattulum għadha mafusa fuq livell nazzjonali għadaqstat nappoġġa din l-ambizjoni u nixtieq li kummissjoni E, tagħmel iktar dan ir-rigward. Fas li jmissi kusta jkun nistabilixxu l-Ewropa u l tajad internazzjonali biex iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jkunu jistgħu jkollhom aċċess għal meta jkun aċċess għas-servizzi. Nistenna bil-ħerqa biex inkompli naħdem mal-kollegi tiegħi fi gruppi politiċi oħrajn u ħanamlu xi emendi żgur skont dawn il-kummenti li għadni kif għamilt, grazzi tassew. Grazzi ma narax ħadd iktar. Evelyn tixtieq forsi tirreaġixxi. Il-Kummissjoni anzi. Sur Jacob mill komissjoni. Skużani bistek. Iva ħażu fil-qosra mhux problema nara li hemm appoġġ għal pjantazzjoni. Fil-qosor nixtieq ngħid li fuq xi mill-azzjonijiet aħna ħankun qed nagħmlu xogħol esploratorju ħankunu qegħdin nagħmlu konsultazzjoni, per eżempju, fuq transazzjoni transkonfinali namlu konverżjoni tal-monita li għaftar trasparenti għandu kol referenza tal-bej għallu għastratja ta' skambju li tista' tkun alternativa u ħna kunu kontenti li u kol inqisu alternativi oħrajn. Issa, fuq ixkil għal provvista ta' servizzi Aħna hawnhekk ukoll għandna approċċ esploratorju. Nafu li hemm ftit li xejn kummerċ ta' servizzi finanzjarji u nafu wkoll li sa ċertu punt dan huwa marbut ma' kulturi differenti mod partikolari dak il-protezzjoni tal-konsumatur. Ankun qed naħnu mal-istati membri u mal-partijiet kollha interessati biex jifarsu lejn dawn ir-regoli li jistgħu jikkonstitwixxu xkil u nkunu ċari dwar li kif għanżommu dan il-livelli għolja ta' ħarsin tal-konsumatur, ġifri ħiex maħiex għankun għedin nimminaw il-standards ta' protezzjoni. Xukut mill-kustjonijiet oħrajn diġa qegħdin fil-pjantazzjoni, nek li hija identity, li nilqaw kull appoġġ għal pjantazzjoni illi huma mħabbra fil-programm fil u jekk tħossu jridu nkunu ambizzjużi, aħna kontenti illi nitnatu każ ta' dan. Dak li jista' jseħ hija kwestjoni oħra sa. Għal dik illi hija l-pjantazzjoni ta' Our Horizon, il-pjan huwa ta' sen ta' sentejn, di ma se tkun soluzzjoni kompluta, ma se jkollha suq intern iżda għall-suq tagħna iżda nittamaw li namru progress sinifikanti li dak il-lan. Grazzi. Grazzi Evelyn Gerets. Iva, grazzi tassew. Is-Sur Biden ħorser dispieċut ħafna li ma jistax ikun unnek u xogħol tiegħu jieħdu bis-serjetà tassew ma jistax jiġi u jitkuża ruħu nerġa' ngħid. Dak li huwa importanti għalina huwa il-protezzjoni tal-konsumatur. Ikkon iħares lejn id-dettalji kollha, it transazzjoni ekonomika, il transazzjoni monetari, ma nafx insomma jekk intomx mm, familjari ma dan. Naħseb li kol taqblu illi kwistjonijiet tal-konsumatur jaqgħu barra minn radar u għalina l-kwistjoni hija illi nsemmu dawn il-kwistjonijiet u naraw il-kwistjonijiet u naraw jiġu indirizzati. E, il-reprezentant tagħna għamel dan ħafna drabi meta jsiru transazzjonijiet ma nafux x'inhu jiskambju ta' ir-rata ta' skambju. E, Kiko sew li kiku għanna l-euro kollimkien l unjoni ma mux il-kas, għafna nis nis ma jafux xinu ma l-implikazzjonijiet ta' dan kollu. U tul don l-ħar e, sentejn tlieta forsi xħat irrit jikri karazza, forsi jkun bukja holiday, u jkun irridu jħarsu perdu ta' żmien għax huwa jiġi minn qas fil-prinċipju li jkun jafu sa' tagħmel xinu ma l-ispejjeż, ma jkollhomx idea ħajkun il-bankier TA, ħajkun bank ieħor illi ħajkun qed jimponi dawn il mizati Min, min ħajkun qed jipprovdi s-servizzu taf li ma' kondizjonija. Ridu nkunu ċerti nafu min ħajjieħu servizz skont dawk is-servizzi jew le. Dik hija kwistjoni mill-att ta' protezzjoni tal-konsumatur, dik dik dawk huma kwistjonijiet li aħna rridu nittrattaw. Kien hemm ħafna kwistjonijiet irid qajma mhux nsemmihom għaliex ma rridx illi eh, nkun preżuntuża u nwieġeb fissem Survivor <laughs> Weidenhauser imma l assistentija u hija hawnhekk u jiena ċerta li l-mistaqsijiet kollha ħajjarhom fid-dettall kollu kemmu u li ħajwiġibhom fl-okkażjoni li jwissu jiena ċerta li ma' shadows kollha tkunu tistgħu tissolvu dawn il-kwistjonijiet minn il-problemi ta' xejn. Grazzi Evelyn. Nasab nistgħu nagħlqu dan il-punt tal-aġenda dawn il-kummenti. il il kummenti li jfisser illi forsi iva, grazzi tal-li Susanna fakkarni, illi iskadenza għal dawn l-emendi fuq l-opinjoni hija il-29 ta' ġunju għal daqstant kullħat huwa mistieden bi jilibat il-emendi tiegħu. Nista' nara sessjoni tagħna tal-lum. Ringrazzja l-interpreti ta' illum, grazzi tas-sew. Ningrazzja s-segretarjat. Għajkon laqa ta' koordinaturi minna għon oħra, grazzi.